Mela, l-erba membri tal komissjoni Għanna point of order jħor, Signora Harms. Sur President, aħna tal-fema illi fil-rigward proposti għal komissarji interim għandu jkollna vot separat għal kandidati individwali u mhux votazzjoni għan blok. Kolfe importanti din il-grupp tagħna jinsab konvinti li ma jagħmilx sens li naħtru kummissarji ġodda għal dan għal perjodu ta' tliet xhur. Iżda jekk tassew ikun hemm bżonn, jekk tassew meħtieġ avolja kummissarju Oettinger ma jistax Jasserix il pożizzjoni tiegħu fuq il-kwistjoni, jiena nemmen li tkun ħaġa tajba kieku għall-inqas il-votazzjoni ssir fuq l-individwi separati. Aħna ma nishtiqux li kolna votazzjoni għan blok għal kandidati kollha. Aħna nemnu il kandidati għandhom kwalitajiet differenti u għalhekk speċjalment dak li għandu x'jaqsam mas Katenen l-evalwazzjoni hija iktar negattiva ma' ġenerali u għalhekk jiena nixtieq li jkun hemm votazzjoni separata. Jekk le, ħajkonna nivvotaw kontra l-erba li juba biex nevitaw ħella ta' flus. Herr Fox, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Hören Sie, hören Sie. Sir Fox, hu eh, paċenzja, isma niftit l-ewel. Inti ħad titkellem fuq dan il-punt jew għandek point of order fuq xi ħaġa oħra. Tajjeb, mela se titkellem. Grazzi President. Il-grupp ta' l-ECR jappoġġa l-proposta tal-ħodor nemnu l-importanti li kull kandidat jiġi trattat għal mertu tiegħu u hemm kandidat partikolari li ma nistawx nappoġġawh u id-deċiżjoni tiegħek ħaġġelna li nivutaw kontra l-erba li huma importanti wkoll li l-membri jkunu jafu x'inhuma l-konsekwenzi finanzjarji ta' dan il-vot. U President tista' tikkonferma li bil-ħadd permess tal-ħatra li daw l-erba kummissarji huma ħajrċivu benefiċċji ta' kummissarji kummissarja bqija ta' ħajjithom avolja jkunu biss ħadmu għal erba' xhur jiġifieri minn äh, Möglichkeiten, die li għalhom Herr Kommissar äh, Die, also die letzte Frage kann ich nicht beantworten, da muss ich jetzt, äh, ob die da jetzt Man ist das will. Ma nistax nwieġeb dik l-aħħar mistoqsija. Ma nafx jekk hux ħajgawdu mill-benefiċċji għal bqija ta' ħajjithom. Onestament. Tajjeb għalihom mu, mela jekk jekk inhu il kas x'irid xtini najt. Ja, ich weiß überhaupt nicht, warum Sie schon so nervös sind. wann Sie doch mal ab, Sie haben doch gar keine Antwort bekommen. Sie schreien schon. Ma ma nafx għalfejn għedin tidbab u daqsek, għaz intajtu bdi qabel naqsa ċejjena. L-ewwel nett il-konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li il-votazzjoni ħassir għan blok. Aħna votajna fuq dan il-punt waqt il-konferenza tal-Presidenza il biraħ u kien hemm preferenza ċara għal votazzjoni għan blok. Issa Sinjura Harm qed titlob li jkun hemm votazzjoni individwali kellna Sur Fox li kien favur għal xi ħadd kontra il-proposta tas Sinjura Harms. Sur Zajer, eżis kollegi nitlobkom Aħna issa daqt konna votazzjoni oħra fuq il-kwalità ta' kommissari ta' kulleġġ il-ġdid minna u ftit ieħor, aħna ħan votaw għan blok fuq dak. Id-deċiżjoni ta' konferenza ta' presidenzi issegwi dik ir-regola illi għanna biex ukoll dawna l-erba' kummissarji nominati nivvotawhom flimkien. Dana xie fisser u għal kolleċu ukoll ħajkonna nivvotaw b'mod individwali ma nafx jekk u x'ħajkonna noqdu nibdlu deċiżjonijiet li jkunu diġà ittieħdu kull darba li xi ħadd jibda l-opinjoni fil-kumitat kien hemm opinjoni opportunitajiet u ħanużaw anki fil- Komitat Ekon tiġa loftu il-vot ħadda ġo tilfu għawnek aħna imma ma naqblux li il-vot isir mod individwali. Sewa. Sitti madina mux dibattitu kjoġbuk. Tista titkellem ma point of order biss u bil-mikrofonu. Għandi mistoqsija jiena fuq ir-regoli ta' proċedura. Nishtiq nkun naf. Dwar in-nomina ta' dawna il-kummissarji interim dina il-regola għan blok ta' plika, għax għan maġed nitkellmu dwar il-kulleċ għan blok. U f'dan il-kas ma naħsibx li teżisti regola li tajt li bil-forsi il-votazzjoni tittieħed għan blok ukoll. Dan huwa punt li qajjim neħbiraħ ukoll. Signor Sima. Le, mhuwiex obbligatorju li l-votazzjoni tittieħed għan blok. Il-votazzjoni għan blok tittieħed fuq il-kolleġġ tal-Kummissjoni kollu kemmu. Imma għal kas ta' sostituti ġifiri ma' nix regoli id-deċiżjoni tagħna u fil-konferenza tal presidenza bjaħ fej kont inti preżenti, votajna fuq din il-kwistjoni propju u hemmhekk la jiena ma rridx niddeċidi waħdi u ovvjament m'għandix niddeċidi waħdi fuq xi ħaġa bħal din jiena qed u rajt il-konferenza tal-presidenza kella maġġoranza kbira favur votazzjoni blok. Issa Sinjura Harms qed titlob li din id-deċiżjoni ta' konferenza tal-Presidenzi tiġi ignorata. U naħseb li tkun ħaġa tajba allura u ġusta li nivvotaw. Min jaqbel mal proposta ta' Sinjura Harms? Nivvotaw. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar niverifikaw. verifikaw Votazzjoni elettronika kieġabkom, signori. Ham alla abgestimmt? Kuħat vota Il-votazzjoni maluqa. Mela, dik il-proposta ma għaddiċ. Mela votazzjoni issa fuq l-erba' kummissarji kollha kemm huma. Herr Präsident, nach Artikel 38 der Geschäftsordnung. Sir President, skont regola 38 ta' regoli ta' procedura jeżisti l-obbligu illi ikun issir evalwazzjoni finanzjarja. Evaluazzjoni ta' impatt propjament finanzjarju ta' kwalunkwe deċiżjoni li il-Parlament għalhekk irid jinżamm informat. Aħna għandkom l-obbligu li tuna din l-informazzjoni qabel ma nivvotaw. Diese Kommissare werden gewählt für den Rest der Amtszeit der jetzigen Kommission il-kommissarji huma mażula l-bqija tal-mandat ta' din il-kommissjoni, iġifiri sal-aħħar ġurnata ta' Ottubru, fl-ewwel ġurnata ta' Novembru il- jibda l-kolleġġ ta' kommissjoni il-ġdid, iġifiri huma ikollhom jokkupaw jibdew bi-kariga tagħhom immedjatament sal-aħħar ġurnata ta' Ottubru. Stennew kieġobkom tuni ċans nispiċċa. Grazzi. L-sfidi legali u l-konsekwenzi ta' sikurità soċjali jinsabu fil-regolamenti illi huma disponibli għal membri kollha ta' dan il-Parlament. Il-membri kollha tal-Parlament u il-membri tal-Kummissjoni jdu jiddikjaraw l-interessi finanzjarji tagħhom minn qabel u l-intitolamenti tal-pensjoni tagħhom. Dawn ukoll ħajkunu motija bid-dettal kollha tagħhom fuq l-internet. Überrascht mich das, weil Sie Sur Luca. Donu kien tajjeb dwar kollox dal affarijiet li ma tafx. votaw mela fuq l-erba' kandidati ta' kummissjoni, votazzjoni elettronika miftuħa sa. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Kulħat il-vota? Iva, mela votazzjoni maluqa. Mit ja haben gestimmt 421. 421 favur, 170 kontra, 32 astenzjoni, iġifiri dawn l-erba membri tal-Kummissjoni ġew maħtura. Sawa naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda l-dikjarazzjoni ta' Kommissjoni fuq l-impjeg ta' Zaza u naddu sa' Kommissarju Andor.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 Good morning, colleagues. Good morning, colleagues. Could I ask you... Kodwa tajba, kollegi. Min se jibqa biex ju sen fil-dibattitu. Jekġobkom jew nibdew u min jishtiq ħalli. Din il-kamra jekġobkom għamlu dan mill-aktar fis possibli. Se nibda billi nejdilkom xie avvizi. Kollegi, jekk joġobkom ħallu l-emiċiklu fiskiet. Grazzi. Se nibda bl-avvizi. L-autoritajiet kompetenti spanjoli għarfuni bl-elezzjoni ta' Sur Javier Cuso Permu raħiħu post Sur Willy Mayer mill-15 ta' Lulju 2014. Ekk joġobkom. Daqxej ta' skiet. Kollegi, kelkom president b'esperjenza kbira fl-ewwel parti tas seduta u tafu li bħalissa għandkom president mhux bl-esperjenza u jekk joġobkom aħfruli aħfruli għal din l-esperjenza esperjenza imma jinser inżom idi ibsa. L-aħħar darba għataw xi kollegi għadhom qed jitħattu ħankompli skont artikolu 7 paragrafu 1 tal-att dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew Sufraġju dirett universali u artikolu 4 paragrafu 1 u 4 il-Parlament ħanota tal-elezzjoni ta' Sur Javier Kuza Permui mill-15 ta' Lulju 2014. Natim erba l-kollega iġdijt unnejt illi skont Artikolu 3, paragrafu 2, sa' kemm il-kredenzjali tiegħu jiġux verifikati u jinħareġ verdet dwar eh, xi tilwima jista' jkun hemm huwa jista' jieħu eh, postu fil-Parlament u l-entitajiet kollha u jgawdi mid-drittijiet marbutin ġala darba huwa jkun ta' deklarazzjoni illi huwa m'għandux xi kariga oħra illi mhix kompatibbli ma' dik ta' membru tal-Parlament Ewropew. Jiena wkoll nixtieq ngħid ngħidilkom illi mill-PPE ċevejt talba għal bidla fi sħubija fil-komitati. Il-lista ta' din ir-rikjesta ser tiġi pubblikata fil-minuti ta' din is-seduta sakemm ma jkunx hemm xi oġġezzjoni qabel approvazzjoni tal-minuti il-modifiki nisuhom bħala approvati. Daw kienu l-avviżi, issa nistgħu nibdew bid-dibattitu ta' dalodu u għal darboħra. Kollegi,